u rappresentant Oli fuq eh, sikurta u għaffarit barranin fuq l-Ukrajna. Signora Ashton ma setax tibqa' magħna u minn floka joffri din s-sujġet il-Kummissarju Stefan Fuller li għan ħana dulu l-kelma. Kummissarju Kjoġbok. Mr. Chairman, thank you very much for this opportunity and uh, apology on behalf of uh... Grazie ħafna tal-opportunità, skuża ruħi fisem uh, Lady Ashton li talbitni uh, naqsam ma'kom dak li kella f'moħħa li tgħidilkom. President, onorevoli membri, jiena verament kontent li għandi l-opportunità biex nagħmel dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni preżenti fl-Ukrajna jien nixtieq nagħmel kummenti tiegħi fil-kuntest ta' tliet avvenimenti li ġejjin importanti l ministerjali bejn l-Ukrajina u l-Unjoni Ewropea li ħadsir fl-Lussemburgu fil-26 ta' Ottubru, l-elezzjonijiet lokali li ħajsiru fil-31 ta' Ottubru u U l-summit bej l-Ukrajina u l-Unjoni Ewropea l-14 il-waħda ħassir eh, f'Novembru f'Brussell. Reċentement l-Ukrajina eh, kella eh, libertajiet gbar, kien hemm elezzjonijiet li ġew magħrufin li saru skont il-livell internazzjonali. L-Ukrajina żviluppat soċjetà ċivili dinamika u diversa u u ambjent tal-mezz xandir kien hemm titjib konsistenti f'kollox dak l-għandu xaqsam id-drittijiet tal-bniedem. Pala riżultat ta' dawn l-iżviluppi kif ukoll tal-impenn ta' gvernijiet ta' kull gvern biex ikun hemm eh, rabtiet iqreb ma' l-Unjoni Ewropea relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna eh, saru verament importanti. Dan hija ħaġa li hija riflessa fl-assoċjazzjoni, fl ftejm ta' assoċjazzjoni li huwa wiesa ħafna bej iż-żewġ naħat li aħna qed ninnegozjaw bħalissa biex inkunu nistgħu naslu għal żewġ għanijiet ta' ta' assoċjazzjoni politika kif ukoll integrazzjoni ekonomika tal-Ukrajina fl-Unjoni Ewropea. Il-gvern tal-President Janukovic eh, ħa fidu diversi riformi eh, ekonomiċi li wieħed għandu jfaħħarhom. Dana jinkludu liġi ta', ta kontratti pubbliċi li għandha jkollha rwol importanti biex fil-ġlida kontra korruzzjoni. Kif ukoll itejjeb il-kompetittività. Ħajkun hemm ukoll liġi għar-riforma tas-settur tal-gas biex dan wettitri tal ukraina fit-trattat U fuq ukoll il-ftejm li għadek hemm waslat miegħu mal-IMF biex ikun hemm ftejm eh, ta' urġenza daw da kollox huwa passi importanti ħafna biex ikun hemm trasparenza, stabilità ekonomika u li reġgħu lura għad kabbir ekonomika. Daw riformi daw riformi sejrin fit-triq tajba u għandna nappoġġawhom. Il-gvern tal-Ukrajna irnexxielu wkoll jottieni l-livell ta' stabilità li Eh, li eh, qabel ma setaw xortienu. Din hija ħaġa importanti, din hija eh, kwadan importanti biex jiżgura li l-gvern, l-pajis jiġi gvernat forma adekwata. Madana kollu aħna mħasbin dwar rapporti ta' deterioru tal-brittijiet fundamentali fil-Ukrajna. Mħasbin ħafna dwar d dgergir eh, dwar il-libertà tal-mezzi ħandir u um, libertà li wieħed jintlaqa maħattijħor u jassoċjaruħu maħattijħor. Onorevoli membri, rispett ta' daw il-drittijiet fundamentali hija ħaġa essenzjali u mal-aħjar garanzija tal-libertajiet individuali. Dawn jizguraw li kun hemm kompetizzjoni ġenwina ta' ideat dawn huma komponent essenzjali ta' ta' soċjetà verament miftuħa, trasparenti u kompetittività. L-ewwel ta' Ottubru l-Qorti Konstituzzjonali tal-Ukrajina ta' sentenza li mar kontra t-tibdiliet konstituzzjonali li saru wara rivoluzzjoni eh, eh, Orange tal-2004. Din deċiżjoni żid eh, il-bżonn li l-Ukrajina ikolla riforma konstituzzjonali iżjed wiesa' billi ikun hemm proċess ta' riforma ta' oppożizzjoni iżet inklusiv. U danna eh, jindirizza eh, suġġett importanti ħafna fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-25 ta' to establish an effective and lasting. Ta' din sena fej ikun hemm sistema eh, ta' checks and balances skont l-standards Ewropej. Għall-Unjoni Ewropea u e, stati membri rispetta dritti tal-bniedem u, u, u principi demokratiċi u stat ta' dritt huma e, e, valuri essenzjali fundamentali li na' flimkien dan huma prinċipji li ma jistawx nikkompromettu. Uh, e, speċjalment fir-relazzjoni tagħna ma, ma e, sieħba ewlenin bħal l-Ukrajna. u għar rispetta dan il-valuri li ħa jiddetermina eh, kif ħan il programma Grazie ħafna, komissarju, nitlu issa għal-kellima. Ma rrid kelmu f'sel gruppi parlamentari. Għal Għazux minuti, eh, sir Michael Galler. Grazie ħafna kollegi, senjuri. il-ċittadini tal-Ukrajina dejjem esprimew li dejjem tagħhom li jridu jkollhom ġejjin Ewropew ma jridux minn jibedhom eh, minn dan. Rajna r-riforma li huma neċessarji f'kuntest tal-summit ta' Novembru bej żewġ naħat rridu nitkellmu dwar intimatizzazzjoni tas servizzi segreti, il-libertà tal-istampa, ma nistax nitkellmu dwar dan li kun bilanċat minn l-aħbarijiet tajba mill-industrija. Qed naraw reġimi awtoritarji illi tista tista anka tqabbilhom ma' reġim bħal dawk taċ-Ċina. Eh, l-istampa tal-ponent ma tantx taf se jiġri fl-Ukrajina. Ma kien hemm l-ebda sorveljanza f'numru ta' universitajiet jew persuni arrestati u persuni jaħdmu fl-NGOs u anka l xaqsam espropriazzjonijiet ta' computers din it-tip ta' ħaġa. L-unika il-segretzi sekreti ehm, mexija Misur il li għandu imperu medjatiku u issa timmexxi qed jimbotta kandidat li huwa l-ogħla maġistrat fil-pajjiż, ħaġa naċċettabbli. Għal daqstant ma nistgħux niddependu fuq dak li ġara fil-kampanji lokali tal-elezzjoni lokali fejn eh, mhux qed naraw affarijiet wiz ġusti għaliex il-partit fil-gvern se jkompli jaħdem mal interessi tiegħu gvern mhux se u s voti f'ċertu lokalitajiet jista' jkun ċertu elezzjoni tiġu kanċellati wkoll. Aħna fl-Ewropa għandna l-esperjenza tagħna. Irridu għandna konsens demokratiku, demokratiku u l-aspetti tal-oppożizzjoni li taċċetta illi tiġġieled dak li mhux mhix tajjeb u anka marketiet ta' suq tajjeb f'ġejjeni Ewropew nixtieq l-Ukrajna tiġbed l-istess ħabel bħalna, grazzi. Grazie, Sor Galler. l onorevole Migalski olla il-Kartel Blu. Din mistoqsija Sur Galler. Sur Galler taċċetta mistoqsija mis-Sur Gigalski. Grazzi. Mikrofonu kjożbu. Grazie ħafna. Ma dejjem pjaċevoli li niftu dibattitu. L-istampa tiegħek tal-Ukrajna hija pessimistika żejjed. Inti qabel tanka ma' situazzjoni fiċ-Ċina. Taħseb li s-sitwazzjoni hija tant diffiċli li konna nitfa' akkużi tant saħħithom fuq l-Ukrajna llum. Tiene 30 segundos, signor Galler, para contestar al... Għandek 30 sekonda sabiex twizib. Dak li għat fil-verità huwa li f'dak li għandu x'jaqsam il-ġit ekonomiku li qed jippruvaw jiksbuh permezz ta' approċċ awtoritarju. Dan mhux approċċ Ewropew. Jiena mhux qed inqablu maċ-Ċina iżda ikun approċċ ħażin. Mhuwiex approċċ Ewropew, dak ċert minnu. Naħseb li hija stampa realistika l nies li qed jgħixu hemmhekk u anki f'dak li qed jinkiseb ekonomikament irridu naraw x'inhu huma riżultati reali. Grazzi. Issa s-sur Kanelski dal-waqt ħantuk il-kelma fi żmien minuta. Iżda ma nistgħux nidħlu f'dibattitu issa. Issa s-sur Severin fisem is-Soċjalisti. President, l-Ukrajna huwa pajjiż importanti ħafna lina u l-Ukrajina huwa pajjiż li qed jiffaċċa ħafna sfidi. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għal diskrizzjoni perfetta tas sitwazzjoni u diskrizzjoni perfetta wkoll tal-istennijiet tagħna. Iżda ġielet gvern ġdid permezz ta' elezzjonijiet ġusti u dan approvajni il-koll u naħseb li issa wasal iż-żmien li nemnu l-dan il-gvern u mhux nibdew niġġudikaw mill-ewwel minuta tal-mandati tagħhom dwar il-kisbit tagħhom jew nuqqas ta' kisbit tagħhom. Il-problema ta' dan id-dibattitu huwa problema li għandna hawn fostna. Nkunu naġixxu malajr wis billi nibdew nikkritikaw dawn il-pajjiżi. U l-problema hija li dawk li huma favur il-punent mhux qegħdin fis-seta tal-pajjiż u għalhekk mhix qed naraw li hemm kapaċità li jkun hemm promozzjoni tal istennija Ewropej tal-Ukrajina. U għalhekk sur President jiena nemmen li llum din hija l-problema vera ta' dan id-dibattitu jiena nemmen ukoll li għandna nifmu li il-pro-Europej ta' vera u ma' dawk li huma favur l ukrajina u dawk li kapaċi waslu l-istat ta' dritt demokrazija u l-modernizzazzjoni Ewropea f'pajjiżhom. Nixtieq nagħlaq billi nitlob lil kollegi sabiex jiddeċedu fuq il-posponiment ta' riżoluzzjoni li aħna nistennew li nadottaw għaliex naħseb li dan il-pajjiż qed jaffaċċa l-elezzjonijiet qed ikun hemm negozjati magħna u m'għandniex nadottaw riżoluzzjoni fi żmien f'nofs proċess politiku qabel ma jkollna l-fatti fejn imbagħad nistgħu nixtaru l-konklużjonijiet. Grazzi. Is-sur Valejan fisem l-alde għal żewġ minuti. Komissarju, jider li qed ikollna diffikultajiet billi fil-trattament tagħna għal ġar tagħna l ukraina U hija diffiċli wkoll l ukraina li kultant trattana bħala alleat u kultant bħala problema. Għalhekk nemmen irridu nkunu pragmatiċi fl-approċċ tagħna. Irridu narfu r-realtajiet fuq il-post u nsibu l-punti komuni fuq l-aġendi tagħna sabiex neħu qbil. Il-kooperazzjoni ekonomika minn dejjem kienet l-iktar motur importanti għall-integrazzjoni Ewropea. U nistgħu niksbu suċċess permezz ta' dan l-approċ kunna namlu dan mill-1956. Għalhekk irridu nkomplu nfukaw fuq riformi istituzzjonali u ekonomiċi li rridu jagħmlu l ukraina mod parallel. Dan l-approċ doppju huwa l-unika triq il-qoddim u jista' jkun possibbli biss jekk irridu noħolqu ċirkju vizzjuż li wassal la stabilta demok demokratika f'dan il-pajjiż u fil-viċinat. Irridu noħolqu l-ambjent tajjeb ta' suq li jaħdem fl ukrajina billi nħeġġu il-riformi tal-propieta u tal-vat u l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu l-korruzzjoni tal-livell li fost il-prioritajiet l-oħra. Għalhekk nemmen li l-ftehim ta' assoċjazzjoni huwa strument importanti għar-riforma u għalhekk irridu nkomplu negozjati tagħna fuq it-twaqqif ta' zona ta' kummerċ ħieles u anki fir rigward l-adeżjoni tal ukrajina fuq il-Trattat tal-Enerġija. Għalek nilqa l-adeżjoni tal ukrajina fil-WTO li titħares bħala pass importanti għal kemm l ukrajina tista' taċċetta standards ekonomiċi Ewropej. Nittama li nistgħu nelbu issa il-posponiment kontinwu tal-FTA u nħeġġu l-ċiklu vizzjuż ta' rikonoxximent reċiproku li huwa xi ħaġa tajba kemm raġun kif ukoll l-Ewropa kollha. Grazzi, Signora Valjan. Issa, il-signora Harms għal-ħodor għal 3 minuti. Grazzi, President. Jiena nixtieq ngħid li hemm punti ta' tħassib fir-rigward il-tnaqqis demokratiku fl-iżvilupp tal-Ukrajina u jiena rrid nixtieq nesprimi dan it-tħassib għanna rapporti li għadhom għaddejjin fuq ta' intimidazzjoni ta' ġurnalisti li t l-libertà tagħhom u l-opinjonijiet tagħhom u rridu nżommu f'moħħna wkoll dawk li joperaw fl-NGOs li jixtiequ jipromovu drittijiet tal-bniedem, is-servizzi segreti huma eh, responsabbli għal ċertu fastidji li qed jagħtu u dawn huma l-punti ta' tħassib tagħna u l Meta nitkellmu dwar il-libertà tal-istampa u l-iżvilupp demokratiku b'mod ġenerali, ma naħsibx li l-affarijiet bdew sejrin ħażin minn min bdew l-aħħar elezzjonijiet. Nemmen li l mexejja kollha fl-Ukrajna darba wara l-oħra użaw is is-satet tagħhom fl-interessi tagħhom u użaw mod ħażin is-setat tagħhom u dan l-abbuż ta' setat qed narawh issa tikompli jiġi mkabbar u dan huma l-punti ta' tħassib tagħna kif kont qed ngħid. Ma nkunx qed nagħmlu l-ebda ġejta lina nfusna jekk aħna ngħaddu din ir-riżoluzzjoni mingħajr ma naħsbu tajjeb dwar l-iżviluppi ekonomiċi fl-Ukrajina. Jiena nixtieq ngħid li l-fatt tal-influenza tar-Russja fil- l-ekonomija tal ukraina u s-settur tal-enerġija huma sistematikament qed jinfirxu kif jgħaddi żmien. Intaqstant jiena tassew ma tantx jiena mħasba li nivvota għada iżda għandna fl-opinjoni tiegħi nisploraw fid-dettall din is-sitwazzjoni li hemm fl-ekonomija Ukrajina. Hemm delegazzjoni li se żżur il-pajjiż fi żmien ġimgħa lejt mim il-ġimgħa u naħseb li wara li jitlu fid-diskussjonijiet fid-dettall konna espressjoni aħjar ta' punti di vista informati li l-Parlament jixtieq eh, jesprimi. Jiena jidher li jemmin ħa sfond intellettwali minn żmien ta' qabel ma kien hemm demokrazija u issa daħħalhom għal din l-era l-ġdida ta' demokrazija. Jiena nemmen li l-elezzjonijiet reċenti saru b'mod demokratiku iżda jekk l-affarijiet mhux se jitjiebu minn issa l-qudiem jekk ħajmorru għallar irridu noqogħdu attenti ħafna meta nintervjenu jekk nintervjenu u meta ma nintervjenux Jiena naħseb li għadu kmini wis li naslu għal stqarrija tal-punti di vista tal-Parlament qabel żjara li għajmis fil-Ukrajina ta' delegazzjoni tagħna. Naħseb li rridu nkunu hemm fuq il-post u nesploraw x'inhuma l-kwistjonijiet li qed jitresqu minn din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni. Jiena mħasba qed ikolli ħafna rapporti li l-affarijiet qed imorru lura. Iżda mhux se nagħmlu ġita li nfusna jekk aħna ninjoraw dibattitu minar ma nkunu hemm fuq il-post nkonna sejbit tagħna. Grazzi, Sinjura Harms. Issa Sur Kaminski għal minuta u nofs. Grazzi. Aħna enna l-demokratiċi fl-Ukrajina f'momenti diffiċli u aħna dejjem għadna li l-impentana fl-Ukrajina ma kienx marbut ma' xi grupp politiku partikolari imma aħna iktar għanna l-qalbna għall-libertà u l-indipendenza tal-Ukrajina. Illum irridu niprovaw illi ma neħdux ma zommu maħaf l-Ukrajina imma bħala parlament irridu inwaslu il-vuċi il ta' xewqat indipendentisti tal-poplu tal-Ukrajina u tal-valuri Ewropej fl-Ukrajina u tad-drittijiet tal-bniedem din ir-riżoluzzjoni fil-forma li bħalissa se titlaq l-Ukrajina fidejn ir-Russja u tagħti argumenti lil dawk li jgħidu m'hemmx post għall-Ukrajina fil-punent. aħna rridu nieħdu l-standards Ewropej u naraw illi dawn ikunu ukoll applikati fl-Ukrajina imma b'ebda mod manna nħallu lill-Ukrajina uh, eh, tidbiet mill-ponent u tqarreb iktar lejn il-vant. Jina napprezza ħafna Eh, l-autur ta' din ir-riżoluzzjoni li tant huwa involut fil-ġlieda għad-drittijiet tal bniede il-kellim ikun jiġi interrott. L-Onorevoli Belder għal-minuta. Grazzi, Signora President. Fil-bidu ta' din il-ġemma propju f'din il-kamra jenat li sfortunatament naħseb it-nej fil-ħoddu kien. Iżda l-istampa olandiza kienet qalet li l-investituri barranin kienet jibżaw mis situazzjoni li jen fl-Ukrajina. Iżda issa għanna 3000 kumpaniji tal-bini li ġew eh, eh, espropriati u hemm sensiela ta' imprendituri li sfaw vitmi ta' dan kollu. Mill-1991 sur kummissarju aħna u l-investituri kbar li qed naġixxu għalhekk taf x'inhu ma tħassibiet tal-investituri Ewropej fl-Ukrajina u x'inhuma dawk il-miżuri li tniedu sabiex iħarsu wkoll l-ekonomija fl-Ukrajina u biex iħarsu dawn investituri fl-Ukrajina. Għaliex forsi nistgħu nasbu li dan il-pajjiż li fil-medda twila ta' żmien jista' jsir parti mill-Unjoni Ewropea iżda m'hemmx żvilupp la fuq il-livell ta' drittijiet tal-niedem laqas fuq il-livell ekonomiku jew finanzjarju. Grazzi, u dan il-round ta' kelliema u naddu l-kelma issa l-onorevoli Molzer fi semin non teġt. Grazzi, Signora President, Sur President. Wara l-elezzjonijiet presidenziali jiena mort fuq il-post fl ukrajina zort il-pajis u meta mqabbel mal-imoddi mal imoddi il-gvern twaqqaf malajru dan ifisser li l-demokrazija mhux qed tkun applikabbli mill-pajjiżi kollha u lanqas dawk li kienu taħt l-Unjoni Sovjetika qabel. Issa rridu nsaħħu l-rwol tal-President u anke tal-Parlament fil-pajjiż. Mhux qed ngħidu li de facto minn qabel diġà kien hemm sistema presidenzjali għaliex Jan Jukjovic nistaw impoġuħ f'daw l-ikraħ u nidubitaw minnu fir rigward il-libertà tal-istampa. Hemm moħut li qed jippruvaw riformi importanti f'dan il-pajjiż li tassow irrit jikseb eh, titjib ekonomiku minkejja li għadu f'qir f'dan ir-rigward. Irridu nihdu għatta din il-sitwazzjoni u nimxu l-qoddim. Grazzi. Issa naddu il-kellima fissimom stess l-Onorevoli Xiflin għal żewġ minuti. Uh, thank you, President, Commissioner. Grazie, President, Kommissarju. L-izviluppi fl ukrajina juru kif is-setat il- waslu għal korruzzjoni u l-setat assoluti waslu għal korruzzjoni assoluta. Kull ma seħ juri l-konċentrazzjoni ta' seta fil-pajis u jaktar ta' staġib meta naraw il-riżultati tal-elezzjonijiet presidenziali li taw maġġoranza zaħira l-Jukovic u row li em appoċ fil-nofsinaru fil vant tal-pajis biss dana kollu u din hija kwistjoni ta' staġib tal-politika Ukrajina kien hemm moviment fid-direzzjoni ta' marġinalizzazzjoni tal-ċentri kollha tas-seta' il-xandir, l-istat ta' dritt, l-oppozizjoni, l-autonomija tal-istat kollha ġew affettwati. U jeta ta' tħassib li s-servizzi segreti rnexxilhom jiksbu kapaċità li intervjenu ħafna fl-affarijiet tal-pajjiż. Dan huwa ħażin anke għal ġejjieni, speċjalment jekk l-Ukrajini jixtiequ li kollhom eh, ġejjieni Ewropew l-affarijiet li qed jagħmel Jukovic qed ibiedu lill ukraina mill-Ewropa flok eh, arbuha u għalhekk irridu li jkun hemm stabilità fil-pajjiż iżda qed ikun hemm minflok stabilità ta' nuqqas ta' mobilità. U għalhekk Junakovic tejjeb relazzjonijiet mar-Russja iżda fl-istess ħin hemm subordinazzjoni mar-Russja u din hija xi ħaġa ġdida. Jekk is-soċjetà Ukraina ħaċċetta din it-trasformazzjoni, din hija għadha kwistjoni miftuħa u għadna ma nafuhiex. Kollega,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 il-lingwaċ li qed jintuża jikkundanna il reġim Sudamerikan mhuwiex lingwaċ li korrispondi għal sitwazzjoni li hemm fl-Ukrajina. Jiena nixtieq li sur Lepel jiddeċidi x'se jagħmel. Ovvjament aħna nistaw najdu ħafna affarijiet li ma sen se nużaw forma ta' kliem li tkun negattiva għall-aħħar Naħseb illi aħna qed nippruvaw d demokratiċi l dawk illi rridu eh, jissieħbu fl-Unjoni kien hemm sitt xhur ta' xogħol illi waslu għal riżultat negattiv. Madana kollu xorta waħda ma naħsibx illi dan huwa l-aħjar approċċ. Għalhekk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 għaqli li qalet fuq l-Ukrajina l-informazzjoni kollha tal-OSCE turi illi l-Ukrajina hija l-uniku pajjiż tal-ex urs illi fejn seħew elezzjonijiet normali din hija xi ħaġa li ma nistgħux ninjorawha u dan ikun żball kbir minħat tal-Parlament Ewropew biex jikkundanna pajjiż illi irnexxielu jorganizza elezzjonijiet pjuttost normali. Il-post tal-Ukrajina huwa hawnhekk għalhekk aħna qegħdin napplikaw il-kriterji fl-Ukrajina l-istess kriterji illi aħna napplikaw għall-istati Ewropej il-problemi kollha zar kamu huma żgħar bid-drittijiet tal-bniedem fl-Ukrajina dejjem ikunu kommentati hawnhekk. u ifmu dan għaliex intom uh, Ewropej se nitrattawkom bi standards Ewropej għalhekk inaqdu intom għandkom il-konflitti fil-pajis ta'kom, aħna qegħdin nosservaw dawn il- Eh, aħna rridu nenukom jina naqbel ma' Signora Rebecca Holmes din ir-riżoluzzjoni kella toħroġ wara l-elezzjonijiet, wara l-elezzjonijiet aħna nkunu nistgħu niprezentaw pozizjoni komuni komuni għalina tnejn għalix il-Parlament Ewropew u koll ikun involut, ikun impenjat bist il-ħin. Issa eh, Mrs. Signora Vajder. Godati kolēģi, Ukraina ir valsts ar lielu stratēģisku nozīmi Eiropas. L-Ukrajina hija importanti ħafna strateġikament għall-Unjoni Ewropea u għalhekk ma nistgħux nkunu indifferenti għal dak li għaddej f'dan il-pajjiż fl-ewwel ta' Ottubru 20 ta' eluf ta' persuni mill-Ukrajina ħarġu għamlu protesta kontra riformi fil-Kostituzzjoni illi imbdew mill-Jonukovic dawn ir-riformi ma kienux proċeduti minn xi proċessi demokratiċi u ma kienux armonizzati mal-Kummissjoni Venice u dan jeddet l-indipendenza tal-ġudikatura fl-Ukrajina. Eh, bibtana fl-Ukrajina u mamħazbin dwar l-elezzjonijiet u dwar il-fat illi għal-raġunijiet politiċi il-partiti li huma li għandhom is-seta qed jinqdew bil-qrati bil u għalhekk din ir-riżoluzzjoni hija meħtieġa f'dan il-mument. Il-koalizzjoni Eh, elbet l-proposta tal-koalizjoni tal-partiti fl-oppozizjoni biex jissieħbu fl-Unjoni Ewropea u biex din issir priorità l-Unjoni Ewropea trid tejn biex tagħti daqatit il-libertà tal-medja fl-Ukrajina meta ikun hemm sinjurun li jkun eh, eh, eh, qed imexxi il-servizzi servizzi segreti dan żgur mhux garanzija għad-demokrazija. Aħna nistgħu nintroduċu pereżempju derogi għal viżi, nikkooperaw fil-qasam tal-enerġija u nappoġġaw l-iżvilupp demokratiku fl-Ukrajina. U dan se jkun il-għan u l-mira tal-rizoluzzjoni li jmiss wara l-elezzjonijiet fejn nistam li diskutu kol oħra toħra li ma importanti għall-Ukrajina. Usted una pregunta, si Signora Vajderi. Għaw mistoqsija. Għaw zewċ kollegi illi xtaqu illi jamlu, jamlu l-ek mistoqsija għanti l-est illi twieġa pa dawn mistoqsijiet tajjeb mela s-sur Sivitz. Mistoqsija sempliċi għaliex forsi din hija problema ta' traduzzjoni minn tijat il gvern fl-Ukrajina ma rridx illi jkun hemm sħubija fl-Unjoni Ewropea sa fejna jien l-istqarrija uffiċjali tal-Parlament tal-Ukrajina eh, hija li l-sħubija fl-Unjoni Ewropea hija waħda mill prijoritajiet tagħhom ma nafx jekk aħna eh, fimnik ħażin jew inkella forsi inti fimt ħażin il-President tal-Ukrajina. Għandek 30 sekonda biex twieġeb. Iva, ħanna nitkellem b'mod iktar ċar, dak ovvjament kien spal tal-interpretu. Il-President qal illi huwa lest illi jibda jikkopera mal-Unjoni Ewropea imma din mhijiex poli, eh, priorità politika skont il-rada fl ukraina Iva, jena u koll nishtiq nistaqsi l-kollega tana peress li issa għanna test li jinkludi il-punti kolla uh, li ħasbuna setat abbużivi, repressjoni fl-Ukrajina, eccetera għalfejn b'dan it-test issa li għanna fidejna ma nix imorru fi Kiev minna u 15 oħra u nitkellmu dwar dawn l-affarijiet u mbagħad nieħdu deċiżjoni dwar kif għandna niproċedu wara dak. Jiena nixtieq nkun naf għaliex mill-esperjenza li għandi jiena u delegazzjonijiet kollha li marru naħseb dan l-aħjar mod kif nimxu u l-approċċ li jkun l-iktar kostruttiv u produttiv mod partikolari jekk irid ikollna xi tip ta' influenza demokratika. Grazzi ħafna. Jiena personalment ma nafx għalfejn wara li aħna ħadna sem fil-atoljien fl-Ukrajina, aħna mħasbin ħafna dwar il-messagġi li qegħdin nirċievu mill-Ukrajina dwar kif eh, ġiet formata il-Kummissjoni Elettorali tagħhom u tħassib li għanna u koll fuq l-NGOs. Jekk għanna nesprimu tħassib tagħna jiena wiz nibza li l-elezzjonijiet reġjonali ikunu kunu demokratiċi. Aħna nistaw immorru l-Ukrajina u eh, ħatma qed iżomna milli noħorġu b'riżoluzzjoni ġdida, imma il-fatt huwa li d-demokrazija f'dak il-pajjiż qiegħda tiddeteriora. In il-kaċjaj, in il-katharraw. Jina nisġerixi li eh, titkellem issa waqt il-proċedura ta' catch the għaliex eh, dibattitu eh, ma jistax jisir dibattitu jekk ikun hawn erban persuna ixejru il-karta l-blu għaliex hawn nies li għandhom isimhom imniżżel fuq il-lista tal kellema li propju ingħataw ħin biex jitkellmu. Forsi tistgħu titkellmu waqt il-proċedura kaċ li jgħid il-President. Viganin għal minuta, kollegi. Naħseb minn dan id-dibattitu jidher li maħniex preparati ma kienx bżonn dibattitu bħal dan għadu mhux il-waqt biex aħna naddottaw rezoluzzjoni fuq l-Ukrajina l-allum huwa qasada nfakkarkom il ilu dan il-pajjiż eh, kien kważi eh, għada kaotika Kien hemm instabilità ekonomika, finanzjarja, kriżi qawwija u issa hemm sitwazzjoni differenti ħafna. Irridu nirrikonoxxu l-fatt li fi ftit xhur il-gvern irnexxielu illi jġib xi tip ta' normalità, stabilità ekonomika u finanzjarja lura lejn dan il-pajjiż iva hemm problemi, imma rridu nammettu wkoll illi huma qegħdin jagħtu kasna u ttieħdu miżuri korrettivi fuq kwestjonijiet tal-liġi elettorali pereżempju fuq xi prassi elettorali. Għalhekk leħinna se jinstema hemmhekk jekk ma noqdux nagħmlu waġeb fuq kull ħaġa. Naħseb illi aħna ma nkunu qegħdin nagħmlu ebda ġid il-Kumitat Parlamentari tagħna li se jżur l-Ukrajna minna għaxar tim oħra, maħniex qegħdin ngħinu lil nfusna għaliex inkunu qegħdin nimminaw ir-rwol tagħna stess billi nadottaw riżoluzzjonijiet bħal din għaxar tim qabel l-elezzjoni. Din mhix ħaġa li aġrat qabel. Huwa eh, ovvjament eh, sforz illi ninfluwenzaw il-riżultat tal-elezzjoni u l-parlament tagħna m'għandux eh, jaqaf din in nażba Naħseb li għandna nposponu l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni, nistaqsu il-kollegi tagħna fil-Komitat ta' Kooperazzjoni Parlamentari hawnhekk il-President jinterrompi l-kellim. Grazzi ħafna is-sur Ungarjanu għal minuta u nofs l-autoritajiet Ukrajni l-ġodda u ma ġodda imma ġodda fl-isem biss għalix eh, il-prassi totalitari edin eh, eh, jinsabu kullimkien u dawn jistaw jeddu l-parteċipazzjoni tal-partiti fl-oppozizjoni il-Kostituzzjoni imbidlet u hemm reġim presidenzjali li għandu ridni fidejh is-servizzi segreti tal-Ukrajina e, qiegħed isu reġa' lura għażminijiet sovjetiċi għalhekk wasal iż-żmien li aħna nesprimu b'mod ċari tħassib li għandna permezz ta' riżoluzzjoni l-awtoritajiet tal-Ukrajina jridu jirċievu l-messaġġ li ma jistawx ikollhom rabtiet iktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropea biss fuq is-saħħa ta' stqarrijiet ta' ħbiberija middera dan il-gvern ma jistax ikun imsieħeb affidabli għall-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fiż-żona strateġika u sensittiva tal-Baħar l-Iswed. L-aħħar kellim is-Sur Swabada għal-minuta. Grazzi. Sur President, naħseb illi l-kol kemm aħna rridu nieħdu responsabiltajiet tagħna il-gvern tal-Ukrajina, dak li għandu xaqsam libertà tal-istampa u legalità jgħat jimplementa dawn l-affarijiet b'effikaċja u aħna wkoll ma rridux forsi nwasslu informazzjoni żbaljata jekk aħna naraw rizoluzzjoni riżoluzzjoni u dak li qegħdin tajdu hemmhekk edin jiġu miċħuda mill-persuni li huma propju effettwati minn dan kollu u dan juri eżattament x'inhu għaddej u ma naħsibx li għanna nindaħlu fil-politika interna mannix naqbżu għal partit kontra liħor, dan mux xolna fil-Komitat tal-Affarijiet Barranin il-ġimgħa diħla għandna uh, dibattitu fuq fu dan is-suġġett u mbagħad hemm dan il-Parlament dan il-Kumitat Parlamentari Konġunt illi se jmur l-Ukrajina Bat, wara naraw kif ikunu marru l-affarijiet. Wara l-elezzjoni ma nistawx najdu minn qabel li l-affarijiet se jmorru ħażin ta' mhux xogħolna. Is-soltu inti tkun ġust u naħseb li anki llum hemm bżonn li ftit ġustizzja. Qed nara eh, li qed ixxejjer li l-karta il-blu jew kont eh, qed rewwaħ. Catch the Eye għal-minuta. għanna iktar mill-numru, mill-doppju ta' kellima li s-soltu nisimaw. Issa, nati il-mikrofonu l-Miska Laska Zvelinska. Li mish edawnek mid-dera? Tajjeb wis min ma jafxini sistema soċjalista qatt ma jista jifhem il- popli li għandhom daqsek restrizzjonijiet, restrizzjonijiet fil-medja u drittijiet individwali ma jafux miex xinu għaddej dan il-poplu. rridu nżommu f'moħna minn xi xinu maddejjin dawn in-nies, però rridu nqisu wkoll il-bidliet żgħar imma importanti illi saru l-elezzjonijiet reċenti demokratiċi li saru aħna rajnijom mijiet ta' eluf ta' zazax fl-Ukrajina qegħdin jorbtu fuqna biex nejnuwom jibnu id-demokrazija f'pajjiżhom. Huwa faċli li wieħed jikkritika ma jiena Pollakka u jiena niftakar illi eh, għaqlina uh, enuna u l-lum aħna gburin. Ευχαριστώ għire Πρόεδρε. ta' ήθελα και εγώ να ενώσω τη Jiena u koll nishtiq najt li adozzjoni ta' rizoluzzjoni fi żmien daqshekk qasir u fid-dawl tal-elezzjonijiet li se jsiru dalwaqt u anke fir-rigward tal- eh, relazzjonijiet bejn il-Gvern tal-Ukrajina u l-Parlament Ewropew, irridu najdu li vera hemm il-problemi, però irridu nirrikonoxxu wkoll illi eh, kien hemm proċess demokratiku f'dik l-elezzjoni u għandhom id-dritt illi jkomplu l isforzi tagħhom ir rizoluzzjoni naħseb għanna nistennew qabel ma noħorġu biha u noħorġu wara l-elezzjonijiet. Sinra Ovir. Grazzi, Sur President, jiena għandi mistoqsija għal kollega tiegħi Sinjura Vajdere. Imma jiena nixtieq ngħid x'inhu jħassibni u jdejjaqni. il-fatt li aħna rridu nadottaw din ir-riżoluzzjoni llum jew għada dana mhux il-waqt l adattat għaliex dak li għanna fidejna llum, l-abbozz li għanna fidejna, it-ton ta' dan id-dokument mhuwiex l-aħjar wieħed u hemm ukoll xi żbalji fattwali Kien hemm referenza għal fatt illi ċemen tal-Venice Commission ikkritika l-emendi għall kostituzzjoni u jiena għandi itra fejn i tajt u tesprimi tħassib tagħha eh, li r-riżoluzzjoni tagħna tinkludi ċerti affarijiet. personalment jiena ma naqbilx. Imma qed ikollna dibattitu xorta waħda interessanti ħafna u jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li eh, kontribwixxew bil-kummenti tagħhom, il-kummenti juru illi hemm ħafna diverġenzi, ħafna opinjonijiet differenti rridu nirringrazzjaw is-soċjalisti, inkluż is-Sur Swabada, is-Sur Severin u oħrajn illi tassew jifmu s-sitwazzjoni x'inhi qabel l-elezzjonijiet aħna għanna noqodu lura u mannix nieħdu deċiżjonijiet li jkunu żbaljati. E, Signora Holmes għandha raġun ukoll meta tajt li aħna qegħdin naraw affarijiet illi veru iħasbuna imma jekk aħna rridu li l-Ukrajina tkun l-imsieħeb tagħna f'din f'din il-laqda tagħna jekk irridhom illi xi jekk irriduhom ikunu hawnhekk xi darba. Grazzi ħafna, Sur President. Araw naqra is-sitwazzjoni. Aħna ma nistawx inbidlu l-Kummissjoni Elettorali u lanqas il-liġijiet ta' dan il-pajjiż. L-Onorevoli Kaminski għal li rridu naraw illi ikkunem kondizjonijiet demokratiċi aħjar. Hemm bżonn nappoġġaw il-gvern demokratiku fl-Ukrajina imma dan forsi ma jaġobx il- ħafna minna unnek għallek kiena naħseb illi għanna nistennew qabel ma noħorġu b'din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pasqa. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, l-Ukrajina hija waħda mill-imsieħba mill-iktar l-iktar rib għall-Unjoni Ewropea anke f'dak li hija ċiviltà, il-setat orange rebħu forsi tiftakru Naħseb li aħna għanna nifoka fuq kooperazzjoni ekonomika u nibnu iktar fiduċa reċiproka. Eh, l-oppozizjoni u koll għanda post leġittimu fil soċjetà demokratika rridu nispiegaw u koll l-oppozizjoni li għamnek il-president interromp il-kelli. weil ich ja persönlich angesprochen worden bin, wollte ich eigentlich im Rahmen Jiena xtaqt personalment biex nwieġeb ma biex tinni minuta ħalli nitkellem fil-kaċ tiegħek joġob. Issa jista' jitkellem is-Sur Obermeyer. Grazzi President. Is-swieq tal-enerġija fl-Ewropa se tinvolvi bla bla xej l-Ukrajina u din ħaġa tajba għaliex hemm xi problemi speċifiċi ħaf il-ġlied dwar il-gas bejn Russja u l-Ukrajina illi effettwaw ħafna lill istati membri tal-Unjoni Ewropea. Minħabba il-dibattitu li għandhom ma' Russja kienu għalqu il-vitin u koll effettwaw l-Austria, l-Italja, l-Franza, meta sar dan u kien hemm ħafna problemi u e, kena nħarsu lejn e, situazzjoni rigward l-enerġija u biex nejnu l-Ukrajina biex nassiguraw illi l-Europa tista e, tizzom dan il-provvista ta' fuel li tgħaddi minn hemmhekk mhix ta' xejn lob tal-azzar ta' unek, importanti li nassiguraw illi ikollhom dawn il- ħażniet. Grazzi il-kellim li miss. Grazzi President, il-Parlament Ewropew minn dejjem kien jagħti l-appoġġ lill-Ukrajna fil-mixja tagħha lejn id-demokrazija skont l-istat ta' dritt u bħala pajis kienet taqsam il-valuri komuni magħna. Fid-demokrazija kollha kemm huma l-elezzjonijiet huma moment illi fejn nistaw nassessjaw, nċekjaw il-demokrazija, il-maturità tal-partiti politiċi u l-opinjoni pubblika u kol. Għallek aħna kontenti bl-idea illi l-Ukrajn l-Ukrajna qed tistiden osservaturi għall elezzjonijiet għax il-parteċipazzjoni tagħhom tista' tagħti kontribut għad-demokrazija fl-elezzjonijiet u ukoll tagħti kontribut biex illi eh, ikun hemm Eh, iktar rispett fir l-istituzzjonijiet tal-Ukrajina. Jeħtieġ ikun hemm garanzija minnaħa tal-Ukrajina rigward il-bilanċ tal-poteri li jeżistu hemmhekk u l-Ukrajina għandha tiddependi fuq l-Unjoni Ewropea biex tbeqex il-qudiem ir-riformi l-opinjoni pubblika u l-Unjoni Ewropea tagħti l-appoġġ eh, u bekk jistgħu jkollhom iktar suċċess fil-futur. Grazzi issa il-kellima li jmiss. Il-ġimgħa li għaddiet il-President tal-Ukrajna żar il-pajjiż tiegħi l-Litwanja u qal li l-Ukrajna trid tissieħeb fl-Unjoni Ewropea ovvjament hemm bżonn li għadda ħafna żmien, hemm bżonn ta' ħafna xogħol, hemm bżonn ta' ħafna riformi f'ħafna oqsma bħal pereżempju fid-dritti tal-bniedem, ċlieda kontra l-korruzzjoni, ċlieda kontra l-faqar. Imma jiena naqbel mal-kollegi illi għawnek, tkellmu għawnek fil-Parlament Ewropew u qalu illi aħna mannix noqodu nċanfru l-Ukrajina, mannix nalqulom il-bib f'wiċċhom L-Ukrajina għanda posta fost il-pajjiżi Ewropej. Irridu nitkellmu mal-Ukrajina bħala imsieħeb. Grazie ħafna Sur Vajglissa. Sur President, l-Ukrajina hija pajjiż u imsieħeb kbir mal-Unjoni Ewropea li bla dubita xej għandu futur Ewropew u ma jkunx ħaġa tajba jekk nwarbu din il-pajis li għandu storja jekk diffiċli u struttura interna jekk komplikata u minar man ma jeħtieġ li warbu l-aspetti partiġjana li għanna bejnietna meta nitrattaw dan is-suġġett u għalhekk jidir li li għandu jkun bilanċat ħafna u maħsuba b'ċertu mod b'attenzjoni biex nevitaw dan l iżball fejn hemm pajjiż li jkun hemm elezzjonijiet demokratiċi l-oppożizzjoni ovvjament ma tkunx kontenta li titlef il-poter imma jkollha okkażjoni oħra il qudiem meta jkun hemm elezzjoni darb'oħra u għalhekk mhix ħaġa tajba illi nisimgħu biss ir-raġunament ta' raġunar ta' naħa waħda biss u jeħdix nuru fiduċja għal eh, kapaċità tagħhom. Nirrepeti illi l-Ukrajna u koll hija uh, eh, msiħba importanti imma għandi ċertu dubju dwar din riżoluzzjoni ftit qabel l-elezzjonijiet li se jsiru u l-grupp tiegħi diġà ppreżenta emendi differenti biex ikonna riżoluzzjoni iktar bilanċata. Rebaħ l-elezzjonijiet mod demokratikament para president u hemm sforzi biex ikun hemm ukoll uh, sistemi illi jerġaw lura għas sistemi li kienem qabel. Imma il-punent qed ħares il-punent u l-President Jakunovic hija taħt pressjoni kbira u l-preżenza tar rivoluzzjoni Aranċo għada hemm ħafna prezenti u għalhekk kulħadd jaf illi jina għandi relazzjoni mill-qrib mal-figuri principali tal-oppozizjoni, imma jina nemmen li mandux ikun hemm eh, intħil fil-kwistjonijiet domestiċi u interni tal-pajis tal-Ukrajina. Grazie ħafna sur Dr. Tanak waqfu il-President, il sinjura Grazie ħafna qed narġaw nużaw l-istess argumenti li ġiġa issemmew l-elezzjonijiet huma elementi li dejjem jidru f'din ir-riżoluzzjoni dak li qed jiġri fl-Ukrajna eżattament qabel l-elezzjonijiet tal-Presidenza. Did-deċidejna nikbu din il riżoluzzjoni wara l-elezzjonijiet u dana dak li għamilna fil-passat fil-fatt meta tlabna għal-gvern u l-oppożizzjoni li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem il-libertà tal-espressjoni. Rajna li wara ċertu żmien hemm ċerti affarijiet illi ma nistawx naċċettaw illi jibqgħu għaddejjin hemm ħafna biżat għal dak li għandu xaqsam ma' sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u kif forsi jekk ma neħdux sem qabel jibqgħu jiksru id-drittijiet Għalhekk jiena waħda mill-awturi ta' din ir-riżoluzzjoni kif inhi. Issa ngħaddu il-qoddim wara li għamilna kaċ di għaj biex ngħaddu il-mikrofonu lill-Kummissjoni biex ikonna reazzjoni wara il-parteċipazzjoni tal-kollegi differenti f'dan il-dibattitu. Grazzi, President. li għandi l-okkazjoni biex nirreagġixxi wara dan id-dibattitu hekk interessanti u se nirreagġixxi fuq tliet punti. L-ewwel net nagħmel reazzjoni fuq mistoqsija konkreta għal dak li għandu xaqsam mal-investimenti fil-ambjent tal-kummerċ, tal-negozju, hemm bżonn li jsir iżjed fl-Ukrajina dan il-qasam, dan huwa ħafna. U Diġa eh, semmejt din il-kwestjoni spiss kemm fil-qafas tal-Kunsil ta' Assoċjazzjoni jew inkella eh, fil-laqat differenti u l-aħħar li semmejta eh, semmejta mal-Prim Ministru il-ġimgħa li għaddiet l-aħħar darba li semmejta. U kwestjonijiet differenti bħal ċerti liġijiet u l-possibilitajiet illi jarġaw imorru lura bemendi illi bħalissa qed jiġu eh, diskussi fil-Parlament tal-Ukrajina. Jettix li sir iżjed rigward il-stat ta' dritt u ukoll qed insegwu b'interess kbir il-każijiet li jinħolqu dwar dan il-qasam. Jeħtieġ isir iżjed biex inwasslu aktar dwar l-impenn u l-wedit illi jaslu biex jissolvu ċerti problema rigward il-negozji tagħna. Għal dak li għandu xaqsam mal-kuntatti regolari mal-autoritajiet u kol mal-negozjanti, diġa hemm ovvjament eh, interess mill-investituri Ewropew u mill-kummerċanti Ewropej. It-tieni punt. Dan huwa mhux proċess faċli. Illi qegħdin fih bejnietna aħna u l-Ukrajina. Dan huwa proċess fejn nisimaw id-dikjerazzjoni dwar il-futur Ewropew jista' jgħinhom imma mhux dejjem se jwassal għal xi riżultat. Huwa iktar li nibnu iktar tal-aspetti tal-Unjoni Ewropea ġewwa l-Ukrajna nnifisha. ma jeħtieġu l-għajnuna tagħna. Jeħtieġu li l-ġekjaw minn żmien għal ieħor qed jistennew dan minn għandna fil-fatt. Imma dak li aħna m'għandniex bżonn huwa illi nidħlu f'dibattitu fals u u l-iktar importanti huwa l-istabilità jew il-fatt li jżommu mal impenn li għandhom dwar dawn il-punti. U għalhekk niġi għattilet punt ta' kwistjonijiet. Jina min jien biex nikmanda dwar il-rezoluzzjoni bħala abbozz li għanna qoddimna l-lum dan il-parlament. Imma l fatt il-dibattitu sar diġa fiħin nifsu huwa sinjal il-fatt illi din il-Kamra u r-rappreżentanti tagħha edin sejrin 50 smin fl-Ukrajina u se jwasslu dawn il-messaġġi huwa bla dubja ta' xejn messaġġ ta' valur u dak li jidir li u koll u illi se jkun messaġġ ta' valur illi għanna nistennew mill-Ukrajina illi l-elezzjonijiet li immissu fil-31 ottubru li ġej se jikkonfermaw il-status demokratiku ta' dak il-pajis. Uni għafaw, Sur President, grazzi, grazzi. De acuerdo con l'articolo 151.1 por allusiones personali. Issa skont il-regolament 151, is-Sur Gala għand dritt jitkellem. Jekk joġobkom, jekk joġbok nitlob illi tkun titkellem fil-qosor ħafna. Grazzi ħafna. Xtaqt nirreagġixxi għal dak li għal sur Svoboda li ma kienx korrett għal kollox fir rizoluzzjoni tal-PPE kenna eh, quotation baljata dwar il-Kommissjoni ta' Venezia, iċċekjajt eh, biex nara eżattament x'intqal u din twarbet mir riżoluzzjoni u għalhekk m'għandux jaqsam ma' dibattitu aktar. Minkejja dan, xtaqt li nisma xi ħaġa bħala grupp soċjalista tkellim dwar il-stat ta' dritt kostituzzjonali im mod ġenerali imma speċifikament dwar xol ta' servizzi segreti u dwar il-ċekkjar tal-elezzjonijiet dak il-moment dan tista' tikkritika qabel l-elezzjoni. U jekk dan jiġri ma tistax titkellem ta' standards Ewropej li qed jiġu osservati. il uso l-artikolu 151.1. Sa jixtieq jitkellem ukoll Sur Svoboda u għalek skont l-istess regolament jista' jwieġeb għal din ir-referenza lis-sur Svoboda. Nitolbok li żob eżattament dwar dak li ntqal. Grazzi President, ma jidirlix li dan għandu jkun diskussjoni bejn bejnietna tnej, imma inti informat tajjeb nimmaġina u konvint illi il-fatt fisem il-grupp nemnu illi għandu jkun hemm kontrolli ġusti fuq is-servizzi segreti u l-pozizjoni tagħna hija magħrufa dwar dan u għalhekk jaħseb li tkun iktar ġusta jekk aħna konna front wieħed maqut fir ta' tagħna u bekk forsi tistgħu taħseb dwar dan għal fit iktar żmien. Grazzi Sur Zvoboda u bekk naslu fit-tmim ta' dan il-punt eh, tal agenda għanna sitt proposti ta' rizoluzzjoni waħda mill-liberali, waħed mill, mill diversi gruppi ta', ta din il-Kamra. U bekk naslu fit-tmim ta' dan il-punt u l-vot jittieħed għada f'nofsinhar. Issa fadal xi ftit minuti biex nieħdu daqsxejn ta' nifs u ftit ilma sakemm isir il-ħin tas sitta biex nibdew il-punt li jmiss dwar il-mistoqsijiet lill kunsill Pues muy bien.